Signora Presidente. La séance est reprise. Mela narġaw nkomplu bit-seduta tagħna. l autoritajiet eh, fil-Letwanja eh, eh, informawna dwar l-elezzjoni ta' Sur Jepinja biex jieħu post Sur Dombrovski, dena ħaġa li ħatuhu titħol fis fissa fid-19 ta' Marzu l Skont ir-regoli, regolamenti sakemm il-kredenzjali ma jkunux verifikati jew kontestati, allora l-membru l-ġdid jista' jkun preżenti fil-Parlament u jkollu drittijiet bħala membru tal-Parlament Ewropew sakemm i tagħmel dekjerazzjoni fej tajt li m'għandha l-ebda funzjonijiet oħra li huma kompatibbli max-xogħol tagħha bħal fil-Parlament Ewropej. Fuq l-aġenda tagħna għandna mistoqsija orali tal-Kummissjoni dwar l-interoperabilità tal-bejn